Il-Presidente. Il-President. Tajab wis, jek joġobkom xudu postkom. Mela, illum edin mitluba illi nitkellmu anki fuq is-sita u dan kien proċess twil u ovvjament kien hemm ħafna u wkoll din il-mixja tagħna. Naħseb illi il-pożizzjoni kontrarja issa eh, rajt rajt issa, imma ovvjament fran il-Parlament hemm bżonn kulħadd jirrispetta ir-regoli, hemm ħafna li ħadu l-kelma kontra dan il-ftehim, ħafna ċittadini wkoll eh, organizzaw dimostrazzjonijiet anki barra l-Parlament biex esprimu l-idejat tagħhom L-iktar ħaġa importanti għal li regoli jiġi rispettati dejjem u l-idejat ta' ta' kulħadd jiġu rispettati wkoll. U l-Parlament hemm bżonn ikun protagonista u jiena l-impenn tiegħi huwa illi id-deċiżjonijiet illi jittieħdu hawnhekk fil-Parlament jippermettu lill parlament Ewropew illi ikun fil-qalba tal-attività politika biex hekk iċ-ċittadini li aħna lkoll nirrappreżentaw hemm bżonn ikunu jafu illi rappreżentanti tagħhom qegħdin jiddefendu l-interessi tagħhom. Passoltu jiena minix se nivvota. Mhux għax m'għandix l-idejat tiegħi, imma għax fil-fema tiegħi il-pożizzjoni tal-President hemm bżonn tkun il-pożizzjoni dik adottata mill-Parlament. Mela issa Hemorru. Mr. Car Sur Carver, anzi. Grazie ħafna, President. Nasseb illi qabel vot tant kontroversali tkun ħaġa tajba illi noħolqu ambjent ieħor u ngħidu illi il-6 ta' frar kien hemm il-ġubili 65 sena tar-reġina fuq it-tron tar-Renju Unit u l-kollegi forsi jissiqu miegħi eh, jiselmu l reġina speċjalment il-pajjiżi tal-Commonwealth kif ukoll Malta u Ċipru. Bene. Grazzi ħafna, tajep wis, Onorevoli Valenciano issa. Iva, le, mistoqsija minna ħatijaj, President, tax ma fimċ. Mistoqsija biss minna ħatijaj. Usted no va a votar? Inti minn tista tivvota illum jew qatt. Jiena qatt ma votajt. Pal viċi president u laqqas se nivvota qatt meta jiena nkun president tas sessjoni għax naħseb illi din għażla personali tiegħi. Nkun nista' nivvota jekk irrid imma jiena naħseb il-pożizzjoni tal-President imson bżonn tkun il-pożizzjoni tal-Parlament. Mela, iċċevejt mill-grupp tal-PPE talba ta' ħatra ta' delegazzjoni u l-ħatra se tidher fil-minuti ta' din is-sessjoni jekk ma jkunx hemm mbagħad kummenti sal-adozzjoni tal-minuti din il-ħatra u mbagħad nismawha li hija adottata u l ħatra hija għal delegazzjoni tal-Assemblea Parlamentari Paritarja ACP tal-Unjoni Ewropea u l-Onorevoli Rangel jieħu l-post tal-Onorevoli Ruas.